Dear colleagues, Sis kollegi. We can uh, start our meeting, but before starting the meeting, Nibdaw il-laqa tana imma nsaqsil il-kollegi kolla illi konna minut għal dak li ġara dalodu zaventem. Thank you very much. Item 9. Punt disa tal-agenda tana. L-istqarrijiet tal-President. Rakkomandazzjoni <laughs> tal-21 ta' Marzu, rakkomandazzjoni tal- Uh, tal- mod elettroniku u jekk memħat kontra jista' jiġi approvati u issa nistgħu nibdaw bil-vot. U qabel ma nibdew għandi bżonn niċċekkja rapport ta' Sur Nikolasic u għandna votazzjoni nominali fuq 36, 37 u 38 imma għanna bżon naraw minnu eh, favur u minnu kontra. Il-votazzjoni miftuħa. Everybody have voted? to vote. Votazzjoni maluqa il-mela it-talba hija rifjutat. Ma mela, nistgħu nibdew. Nibdew bil-votazzjoni. Nivvotaw l-emenda wieħed. Minu favur, kontra, astenzjoniet, eh, emenda 2, favur, kontra, astenzjoniet maddiċ. Emenda erba' favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. Emenda 5 favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ. Emenda 7 favur, kontra, astenzjonijiet niverifikaw. Il voto è aperto, avete votato. Votazioni miftuħa, kulħadd vota votazzjoni magħluqa. Għaddit. Signora Samer, dispeċina ma saltat. Mandiċ il-karta tal-vot u possibli? Tista saqsi l-assistenta, Iva, Iva, tiġri, tiġri biex tmura l-karta tal-vot, Iva, Iva, għatnaġlu. Amenda disa. Favur kontra astenzjoniet maddiċ. Amenda 10 favur kontra astenzjoniet addit. Kompromess wieħed favur kontra astenzjoniet addit. Amenda 15 favur kontra astenzjoniet addit. Amenda 13 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 14 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Amenda 16 favur kontra astenzjonijiet verifika. Avete votato tutti? Kulħadd vota nara il-votazzjoni. Għaddit. Issa emenda 17 favur kontra astensjonijiet għaddit. Kompromess 4 favur kontra astensjonijiet għaddit. Issa nivvotaw l-emenda 24 favur kontra astensjonijiet għaddit. Kompromess disa. Minu favur, minu kontra, astensjonijiet għaddit. Issa nivvotaw il-kompromess tnejn. Favur kontra astenzjoniet għaddiet. Issa eh, emendat 31. Eh, favur kontra astenzjoniet għaddiet. Kompromess 6. Favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Issa menda 24 favur kontra astenzjoniet għaddit. Issa 36 favur kontra astenzjoniet maddit. Issa għamna amenda bil-fom, għam xaħat kontra mill-kollega Kolasic, xaħat kontra, jek joġbok. Le, le, ma importax, mela, grazzi. Votazzjoni minar l-emenda bil-fom żewġ partijiet. Fuq l-ewwel parti minu favur. Kontra astenzjonijiet għaddit. Tieni parti favur. Kontra astenzjonijiet għaddiet. Issa l-emenda 38 favur kontra astenzjoniet maddiċ. Emenda 40 favur kontra astenzjoniet għaddit. Issa 41 jaqa, issa 42 favur kontra għaddit. Issa 5 favur kontra astenzjoniet għaddit. Issa nivotaw 45 favur kontra astenzjoniet għaddit. Emenda 46 favur kontra astenzjoniet għaddit. Emenda 54 l-ewwel parti favur kontra astenzjoniet. favur kontra astenzjoniet għaddit l-emenda 60 favur kontra astenzjoniet għaddiet. 61 kompatibli favur kontra astenzjoniet maddiċ. Emenda 63 favur kontra astenzjoniet maddiċ. Emenda 62 favur kontra astenzjoniet għaddiet. Emenda 64 favur kontra astenzjonijiet maddeċ. Emenda 65 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Kompromess 7 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 70 favur kontra astenzjonijiet maddeċ. Emenda 71 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 72 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 74 l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddit kompromess min favur kontra astenzjonijiet għaddit issa il-kompromess tlieta favur kontra astenzjonijiet għaddit Emenda 79 favur. Kontra. Astenzjoniet maddiċ. Emenda 80 favur. Kontra. Astenzjoniet għaddit. 84 favur kontra astenzjonijiet għaddit 87 favur kontra astenzjonijiet maddiċ emenda 88 favur kontra, astensjonijiet maddiċ, 89 favur, kontra, astensjonijiet maddiċ. Vota ħari, votazzjoni elettroniċi anke l-kollega Somer dal-karta tal-vot. Jgħati bid-bissima fuq fom il-president. Votajtu l-kol, votazzjoni maluqa. Għaddit. Now we can go to the next item in our agenda, that is... Uh... Marru għal-punt li misfuq l-agenda tagħna. Il-vot fuq risoluzzjoni tal-indikazzjoni mandatorji tal-pajis ta' oriġni u ta' konvenenza ta' ċerzi eh, ġeneri uh, alimentari. Issa, l-emenda 27, favur kontra, astenzjonijiet maddiċ. Emenda 28 favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ. Emenda 31 favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ. Emenda 30 favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ. Emenda 29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 Provato. Għaddit. Emenda 32, favu. Kontra. Astenzjoniet għaddit. Emenda 33, favur. Kontra. Astenzjoniet maddeċ. Emenda 36. Favur. Kontra. Astenzjoniet. favur, kontra, astenzjoniet maddeċ 35 favu kontra astenzjoniet maddeċ Amenda 39 żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet maddeċ. Tieni parti favur kontra astenzjonijiet ma deċ. Emenda 38 f'żewġ partijiet favur. Kontra astenzjonijiet ma deċ. Tini parti favur kont anzi dispeċinat il-President, it-tieni parti taqa għax l-ewwel parti ma deċ. L-emenda 37 favur. Kontra astenzjonijiet għaddit emenda 41-42-43 huma identiċi f'blok wieħed minnu favur, minnu kontra, minn ma eh, jastieni, ma deċ emenda 40 favur, kontra, minn jastieni, għadda. 44 favur, kontra, astenzjonijiet ma deċ. 45 żewġ partijiet fl-ewwel parti minu favur, kontra, astenzjonijiet niverifikaw. Votazzjoni maluqa. Għadda b'vot. Issa fuq it-tieni parti minu favur, minu kontra astenzjoniet maddiċ. Issa nivvotaw l-emenda 47 favur kontra astenzjoniet maddiċ. Emenda 46 favur kontra astenzjoniet għaddit. Emenda 47. Ma l-emenda ħamsin identiċi favur. Kontra, astenzjonijiet maddiċ. L-emenda 52 favur. Kontra, astenzjonijiet maddiċ. Emenda 51 favur. Kontra, astenzjonijiet maddiċ.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 Dekade, votiamo l-emendamento. Liħor jaqa, issa 54 minu favur, minu kontra, min jastieni maddeċ. Emenda 55 favur, kontra, astenzjoniet għaddit. 56 favur, kontra, astenzjoniet maddeċ. Emenda 57 favur. Kontra. Astenzjonijiet verifika. Il voto è chiuso. Approvato għaddit. Amenda 58. Favur, kontra, astenzjoniet għaddit. 59 favur. Kontra, astenzjoniet għadda. Amenda 61 favur. Kontra, astenzjoniet maddiċ. Amenda 60 favur Kontra? kontra astenzjonijiet maddiċ emenda 62 favu kontra astenzjonijiet maddiċ emenda 65 żewġ partijiet favu kontra astenzjonijiet maddiċ tini parti favu kontra astenzjonijiet maddiċ 63 favu kontra astenzjonijiet għaddit. Amenda 64 favu kontra astenzjonijiet mandiċ. 60 żewġ partit l-ewwel parti favur kontra astenzjoni tad-dit. L-ewwel parti favur kontra astensjonijiet maddiċ. Issa l-emenda 68 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda 69 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda 67 favur kontra astenzjoniet maddiċ. Emenda 70 favur kontra astenzjonijiet ma għaddit. Niverifikaw għanset il-President. Avete votato tutti? Kohat vota votazzjoni maluqa. Mela, għaddit. Emenda 71. Favur? kontra, astensjoniet għaddiet. Emendamento 72, chi a favore? Mela, minu favur, minu kontra, astensjoniet għaddit. Emenda 73, favor? Kontra, astensjoniet għaddit. Emenda 74, żewġ partijiet, l-ewwel parti minu favur. Kontra, astenzjonijiet għaddit. Tini parti favur. Kontra astenzjonijiet għaddit. Issa nevotaw l-emendi 75, 76 u 77 identiċi minu favur. Kontra, astenzjoniet maddiċ, maddawx. Nivotaw 81 favur. Kontra, astenzjoniet għaddit nivvotaw żewġ partijiet l-emenda 78 favur. Kontra astenzjonijiet mantiġ. Votazzjoni tat-tieni parti. Skużawni, dan u jaqa għax approvajna l-emenda 78. Laqas nivotaw id-79. Hemm bżonn nivotaw l-emenda 80 fejn hemm emenda bil-fom ta' fjelfel. Uh, eh, do you have objection to... Kom xaħġa kontra l-emenda bil-fom le. Mela, nivvotaw l-emenda uh, eh, 80 kif ġi modifikat bl-emenda bil-fom minu favur, minu kontra.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 Għaddit. 86 favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. 86 minu favur. Kontra. Astenzjonijiet. Niverifikaw.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 82 l-ewwel parti minnu favur. Minnu kontra, astenzjonijiet maddiċ. It-tieni parti taqa l-emenda 88 favur. Kontra, astenzjonijiet maddiċ. Emendamentu. Għanivvotaw fuq l-emenda 89 żewġ partijiet. L-ewwel parti dawk favur. Kontra, astenzjonijiet għaddiet It-tieni parti dawk favur. Kontra. Assenzjonijiet maddiċ. L-emenda design dawk favur. Kontra. Assenzjonijiet maddiċ. Dawk favur. Kontra. Assenzjonijiet maddiċ. L-emenda design, dawk favur. Kontra. assenzjonijiet maddiċ L-emenda 3 u disajn dawk favur kontra astensjoniet maddeċ. disajn irtirata issa l-emenda wieħed u disajn dawk favur kontra astensjoniet maddeċ. l-emenda u disajn dawk favur kontra, astensjonijiet, nitċekjaw. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Votazzjoni maluqa ma bdeċ. Nivvotaw fuq l-emenda 104 dawk favur, kontra, astensjonijiet mabdeċ. L-emenda 103 dawk favur kontra assenzjoniet maddeċ. L-emenda 102 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. Mija u erbatax. Favur? Kontra? assenzjoniet maddeċ. L-emenda 111 dawk favur kontra assenzjoniet niverifika. Kulħadd tivvota? Vot maluq għaddit. Għan votaw fuq l-emenda 118 dak favur kontra assenzjonijiet maddeċ. L-emenda 118 votazzjoni miftuħa, kulħadd vota, votazzjoni magħluqa, Maddeċ. L-emenda 115 dawk favur. Kontra. Astensjonijiet maddiċ. L-emenda 120 dawk favur. Kontra. Astensjonijiet maddiċ. L-emenda 113 favur. Kontra. Astensjonijiet niverifikaw. Ma tantx qegħdin tollu jdejkom. Kulħadd tivvota. Votazzjoni magħluqa. Tajjeb, għaddiet. L-emenda 119 kontra astensjonijiet ma' għaddit. L-emenda 121 dawk favur kontra astensjonijiet ma' għaddit. Nivotaw fuq l-emenda 106 dawk favur, kontra, astensjonijiet, nivverifikaw. Avete votato tutti? Il voto. Kulħadd ivvota għaddiet. Nissa nivotaw fuq l-emenda 107. Dawk favur? Kontra? Assenzjoniet għaddiet. Emenda 105. Favur? Kontra? Maddeċ. 117. Dawk favur? Kontra? Assenzjoniet maddeċ disa dawk favur kontra assenzjonijiet tmenja le jgħid il-President issa seba e, erba u seb l-emenda 110 dawk favur maddeċ 112 dawk favur kontra astensjonijiet niverifikaw. Kulħadd vota vot magħluq għaddit. Issa nivvotaw fuq l-emenda 2. Dawk favur, kontra, assenzjonijiet għaddiet. L-emenda 3 favur kontra assenzjonijiet għaddiet. Erba favur kontra astensjonijiet niċċekjaw. Kulħadd vota votazzjoni magħluqa. Maddiċ. L-emenda 5. Favur, kontra, assenzjoniet niċċekjaw. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. Għaddiet vot wieħed Eh, diffiċli li wieħed eh, jara kif qed tivvotaw għax il-gruppi qegħdin jivvotaw eh, b'mod maqsum internament. L-emenda seba dawk favur, kontra, astensjonijiet niverifikaw. Kulħadd tivvota votazzjoni magħluqa maddi. Issa se nivvotaw fuq l-emenda 8. Dawk favur? Kontra? Astensjonijiet għaddit. L-emenda 9. Dawk favur? Kontra? Astensjonijiet għaddit. L-emenda 10. Dawk favur? Kontra? Astensjonijiet maddiċ L-emenda 11 favur kontra astensjoniet maddeċ. L-emenda 12 dawk favur kontra astensjoniet maddeċ. L-emenda 13 dawk favur kontra astensjoniet maddeċ. L-emenda 14 dawk favur kontra astensjoniet maddeċ. L-emenda 18 ta' L-emenda 17 dawk favur kontra assenzjonijiet maddeċ. Favur fuq l-emenda 16 favur kontra niverifikaw. Kolħat vota, votazzjoni maluqa, għaddit. L-emenda 19. 19, dawk favur. Kontra astensjonijiet niċċekjaw. Kulħadd vota votazzjoni magħluqa. L-emenda 21 favur kontra astensjonijiet. L-emenda 22 dawk favur. Maddeċ. L-emenda 25 dawk favur kontra assenzjonijiet għaddiet l-emenda 23 dawk favur kontra assenzjonijiet niċċekjaw. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa m'għaddiċ. Issa nivvotaw fuq l-emenda 24. Dawk favur? Kontra? Assenzjonijiet maddeċ. L-emenda 26. Dawk favur? Kontra? Assenzjonijiet maddeċ. L-emenda numru 1. Dawk favur? Kontra? Assenzjonijiet maddeċ Issa nivvotaw fu la bozz tal-rizoluzzjoni e kif ġiet emendata. Dawk favur. Vot elettroniku. Dawk favur. Kulħadd tivvota votazzjoni magħluqa għaddiet.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 tfaqqija tal-Zika. U nibdew bl-emenda 17 dawk favur kontra astensjonijiet niċċekjaw. Kolħat vota votazzjoni maluqa Għaddit. L-emenda 18 favur kontra astensjonijiet għaddit. L-emenda 19 favur kontra astensjonijiet għaddit. L-emenda 20 favur kontra astensjonijiet maddiċ. L-emenda 21 favur kontra astensjonijiet maddiċ. L-emenda deve wieħed favur kontra astensjonijiet għaddit. L-emenda 23 favur kontra astensjonijiet maddiċ. L-emenda 25 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. L-emenda 24 favur kontra astensjonijiet għaddit. L-emenda 26 favur kontra astensjonijiet għaddit. L-emenda 27 favur kontra astensjonijiet għaddit. L-emenda 28 favur kontra astensjonijiet għaddit. L-emenda 29 favur kontra assenzjonijiet għaddit. L-emenda 30 favur kontra assenzjonijiet għaddit. Għaddit. Devet nejn favur kontra astensjonijiet għaddit. 31 taqa, l-emenda 32 dawk favur, kontra assenzjonijiet għaddit. L-emenda 33 favur, kontra assenzjonijiet maddiċ. L-emenda 34 favur, kontra assenzjonijiet għaddit. L-emenda deve 5 dawk favur, kontra assenzjonijiet għaddit Issa nivvotaw fuq fem ħamsa il-paragrafu 18 għal ġdid favur. Kontra. Assenzjonijiet għaddit. L-emenda 36 dawk favur. Kontra. Assenzjonijiet għaddit. L-emenda 37 dawk favur. Kontra. Assenzjonijiet għaddit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 kontra astensjonijiet maddiċ. L-emenda 40 favur kontra astensjonijiet maddiċ. L-emenda 41 favur kontra astensjonijiet għaddit. L-emenda 42 favur kontra astensjonijiet għaddit. L-emenda 43 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Issa nivvataw fuq l-emenda 34. Favur kontra astensjonijiet għaddiet. L-emenda 45 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Issa nivvataw fuq devet li ta' dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. Issa nivotaw fuq deve erba l-emenda 47 favur kontra assenzjonijiet għaddit. L-emenda 53 favur kontra assenzjonijiet maddiċ. 48 favur kontra assenzjonijiet maddiċ 49 favur kontra assenzjoniet maddeċ. L-emenda 50 favur kontra assenzjoniet għaddit. L-emenda 51 favur kontra assenzjoniet għaddit. L-emenda 52 favur kontra astensjoniet għaddiet. Issa nivvotaw fuq il-premessa fuq l-emenda wieħed favur kontra astensjonijiet għaddiet. L-emenda 2 favur kontra għaddiet. L-emenda 3 favur kontra astensjonijiet niċċekjaw. Kolħat il-vota, votazzjoni maluqa, għaddiet. Nivvotaw issa fuq l-emenda erba' favur kontra, assenzjonijiet għaddit, L-emenda 5 favur kontra, assenzjoniet għaddit, L-emenda 6 favur kontra, assenzjoniet għaddit, Fem wieħed favur kontra, assenzjoniet għaddit, fem tnejn favur kontra assenzjoniet għaddit. Issa nivvotaw fuq l-emenda disa it-tieni parti għaliex l-ewwel parti ta' għada favur kontra astensjonijiet għaddiet. Nivvotaw fuq l-emenda 10 dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ. L-emenda 11 dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ. L-emenda 12 dawk favur kontra astensjonijiet maddeċ. L-emenda 13 favur kontra astensjonijiet maddeċ. L-emenda 14 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. L-emenda 15 favur kontra astensjonijiet maddeċ. 16 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Vot finali, vot elettroniku. Kulħadd tivvota votazzjoni maluqa. The next vote will be on the objection. Il-vot li jmiss huwa anzi is-Sinjura Delaja. Grazzi ħafna, President. Fuq il-vot li jmiss. Issa nistgħu nivvotaw u napoġġaw dawn l-objezzjonijiet imma mhux biżejjed li wieħed ikun favur jew kontra għax l-objezzjoni tajt biċ-ċar u nsaqsu li l-Komissjoni illi ma tneħħiex l-autorizzazzjoni imma pjuttost eh, sors ta' proposta u lek għandna bżonn li konna viżjoni fuq meda medja u twila ta' żmien, speċjalment ta' dawk iċ-ċadini li jixtiequ ikel tajjeb għax wara kollox erbdiwa eh, u huma l-ewwel illi jużaw dawn is-sustanzi u hemm kriżi kbira. Għandna bżonn naħdmu mal-kollegi tagħna fil-plenjar biex naproponu emendi biex hekk nibaltu messaġġi ċari, kostruttivi lill istat Membri kif ukoll għall kummissjoni responsabbli għal dan il-fajl. Grazzi. Okay. Tajjeb. Mela, l-ewwel se nivvotaw fuq il-mozzjoni li ġiet ippreżentata minn diversi gruppi, il-vot miftuħ. il kolli votajtu? Il-vot magħluq. il-mozzjoni l-oħra tal-INF. Spiċċajna il-votazzjonijiet jekk xi ħadd jixtieq jitlaq mill-kamra jekk joġobkom għamluha issa. Minu oħra ser nibdew bil-punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna. gelato. Eh, oppure faccio uscire qualcosa Valentina Alfi per la... Dear colleagues, Eżis kollegi, probabilment l-aħjar risposta ili inkomplu għadejjien bxolna un-bat nissuġġerixi li naddu għal punt li mis fl-agenda tana iġifiri il-delegazzjoni ta' MV għal Monreal għal ICAO CAEP l-10 sessjoni u nagħti il-kelma lill-President tad-delegazzjoni li hija is-Sinjura Gerling għal prezentazzjoni mbagħad aktar tard niftħu u kol id-diskussjoni. Signora Gerling, nadilek il-kelma. Grazzi ħafna, Sur President. Sfortunatament, mandiċ il-noti miegħi jiddispjaċini imma minħabba dak li ġara dal-ħodu jiena ġejt hawnhekk direttament u oħti qed prova u eh, l-assistenta tiegħi qed tipprova iġib l-noti ħan nitkellem fuq dak li niftakar fuq il vżjara tad-delegati palma nafu delegazzjoni saret taħt ċirkustanzi diffiċli għaliex il- Parlament ma jnattax il-permess li imur għal laqa tal-kajjeb. Kien ċar illi dan din il-laqa hija waħda teknika. il fat illi ma konniex involuti fil-laqat tal-plenarja fl-ħar mill-ħar u sar ħafna xogħol mit-tim u mis-segretarjat tagħna u anke minnaħat tal-kummissjoni mill-rappreżentazzjoni tal-kummissjoni madanna kollu xorta għamilna progress sinifikanti fil-ġranet tagħna hemmhekk. Kellna numru ta' laqat bilaterali barra mill-laqat uffiċjali tal-kajeb. Kienem ħafna persuni ta' arfin illi ridna nitkallmu magħhom dwar il-mekkanizmu. Kellna fil-bidu xi laqat ma' NGOs li kienu utli ħafna, kellna laqat ma' organizzazzjoni oħra bħal l-autoritajiet tal-aeroport, il-kumpaniji tal-ajru, taħt l-umbrella Ajate kienem pero xi gruppi neqsin pal per eżempju ċiniżi raġuni parzjalment kienet illi kienet il-sena l ġida għal-Ċiniżi. Però iċ-Ċiniżi huma part importanti minn dan għalhekk ma stajniex naslu għal riżultati konkreti. tkellimna ma l-istati membri b'mod separatament u anki fl-imkien, dan kienu tleħafna għaliex u għacċar li se nkunu qed taħlmu magħhom fil-qalimis u kif ukoll fl-assembleja lekin importanti li jkollna l-opinjonijiet tagħhom. Tkellimna mal-pajjiż ospitanti l-Kanada għax nafu illi għandhom arfin partikolarment dak radu xaqsa mal-Istati Uniti. Tkellimna wkoll mal-Istati Uniti imma ma tantx sibna informazzjoni. Il-mod kif iż-żjara bdiet ma kienix kif stennejnija. Però fit mim it mim kien pozittiv, Wassalna l-messaġġ tagħna, però rridna noqogħdu attenti li l-messaġġ ma jkunx repetizzjoni ta' dak illi għam edna qabel. meta għedna li rridu nwaqfu il-żmien u nerġaw lura. Mux ħankun qed ninsistu illi il-mod kif naħdmu fl-Unjoni Ewropea huwa l-unika mod kif naħdmu. Ħankunu diplomatiċi u mhux politiċi. Iltqajna mal-President tal- ICAO u naħseb li din kienet laqa ta' informazzjoni kbira. Huwa għan personali tiegħu illi jilħaq mekkaniżmu sa' Settembru. Aħna konna wkoll kuntenti illi il-miri ta' ta' karbonju intlaħ uftejjin, intlaħ uftejjin fuqhom. Edna li xtaqna nattendu l-għalim mis f'Mejju. U il-President tana l-impenn tiegħu illi mhux se joġġezzjona għal Parlament li jkun parti mid-delegazzjoni tal-Unjoni Ewropea fil-laqgħa ta' Mejju dawn kienu il suċċessi li kellna f'dawn iż-żewġ tiem. Nispera illi dan bizzejiet jiddispeċini ftit eh, spontanju iżda nispera li dan bizzejiet għalikom, grazzi. Grazzi ħafna tal-isforz tijak sabiex tiftakar ġara waqt il-missjoni ma nafx jekk hawn xi kollegi li kienu parti Is-Sur Bellet. Iva, grazzi, Sur President, jina rrit napoġġa dak li għalet is-Sinjura Gerling u niflaħ u kol, nifirħila u kol tal-li i-presedit din il-missjoni mot eccellenti. Nifraħ u kol li segretarjat għax dan kien eżerċizzju diffiċli Kellna program interessanti u għale grazzi għal dan u l-Kummissjoni u koll l-servizzi tal-Kummissjoni għax kellna kollaborazzjoni tajba maħħom. Ġulja referiet għal standard illi ġi adottat dan huwa progress imma fl-istess ħin irridu nifmu illi din ma kienx deċiżjoni ambizzjuża għalek nispera li tiġi eżaminata mill ġdid f'terminu medju. Nisperaw illi tiġi adottata f'Mejju u mbagħad approvata f'Settembru. Xiftit għandi xiftit dubji dwar l-IKO Maħniċ nitkelmu dwar ETS jew alternativa għalija, iżda dwar mekkanizmu ieħor illi għandu ħafna eżenzjonijiet għal ħafna pajjiżi u stati. Id-detal huwa importanti, però dak li għandna fuq il-mejda huwa xi ftit dubjuż Ġuli referit għal mekanizmu li nwaqfu iż-żmien, il-ħin qed jgħaddi, żmien qed jgħaddi. Fuq il-bażi tar-rapport u l-istudju li sar fil-Parlament, nafu illi l-avjazzjoni internazzjonali se tkun fil- bejn issa u l-2050 wieħed mill-ikbar emittenti ta' dioxid ta' karbonju. Sejrin lejn 20-30% ta' emissjonijiet huwa ċar illi dan huwa l-kompitu li rridu nagħmlu fis-snin li ġejjin u għandu jkun ħafna iktar importanti nispera li dan il-mekkaniżmu għal-inqas nistgħu naqblu fuqu iżda ma jkunx il-punt ta' tmim. Irridu nkun aktar ambizjużi u mhux se nkunu u anzi se nkunu qed naffaċċjaw sfidi kbar. Sissa irridu nadottaw dan il-mekkaniżmu li mhux ideali mal-ewwel pass nixtiequ nadottaw fil-Parlament jekk ninkludu dal-mekkanizmu inkunu nistaw nimxu aktar qudiem, però irridu nibdew id-dibattitu u narraw ġri qabel l-aħar ta' sena grazzi ħafna. Grazzi lilek. Hemm xi kollegi oħra? Iva, grazzi lil kollegi illi għamlu x-xogħol kienet delegazzjoni diffiċli ma kienieċ ċar jekk hux hemm diskussjonijiet interessanti jew le l-awtoritajiet responsabbli minn IKO l-ewwel ma rridux jirċivu rappreżentanti tal-Parlament għalli grazzi lill-Parlament illi il-kollegi tal-Parlament illi marru hemmhekk xorta waħda kienu laqat importanti il- lan li għanna u li insibu soluzzjoni dinjija għal emissjonijiet tal-ajruplani. Sfortunatament rridu nammettu illi il-proċess huwa bil-mod sabiex inkunu onesti anki ir-riżultati ta' Pariġi ma, ma kienux speċjali rridu namlu aktar anki il-progress ta' IKO maktar bil-mod. Ilan u li mill-2020 ma jkunx hemm iktar tkabbir fl-emissjonijiet tal-CO2 Iżda maħniex qed nitkellmu dwar riduzzjoni, din hija l-ewwel problema. L-industrija nifissa u ajata għandhom lan illi naqsu l-emissjonijiet 50% sal-2050. Dan huwa punt illi rridu għajmu ma' ICAO. L-industrija hija aktar ambizzjuża minn IKO innifissa. Għalek. Dan jeżisti biss fuq il-kartax mhux se jkun hemm riduzzjoni, se jkun hemm biss se jkun hemm biss ċertu permessi li eh, jipermettu li l-kumpaniji sabiex ħalsu għal dawn l missjonijiet Jekk dawn l-anijiet jixxejnu hemm ċertu linji partikolari pereżempju bejn l-Ewropa u l-Istati Uniti illi għandhom għanijiet sal-2021 u jinkludu pajzi oħra u wara l-2024. Din hija problema oħra. Il-ftejimiet ta' Triple C skont jekk iċ-Ċina u pajzi oħra tal-BRICS jiġux involuti mela il- pajiz industrializzati irridu jagħmlu aktar minn bad. Dan jippermetti li ċina illi iżżid l-emissjonijiet aktar minn pajjiżi oħra li mbagħad ikollhom jikkompensaw għal dan. Pal-riżultat attur importanti se jagħmlu inqas mill-lanijiet illi aħna għanna. Għalhekk irrid nistaqsi lill-Kommissjoni u lil Stati membri li qed jinnegozjaw direttament mal-IKO biex jagħmlu mekkanizmu bħal dak ta' Pariġi illi issaħħaħ l-anijiet tagħna biex ma jkunx għaliex palissa m'hemmx ftejim li sta ratifikazzjoni, hemm biss ftehim politiku. Irridu nerġgħu nirrevedu dan. irridu naraw illi jitnaqsu l-emissjoni b'50% sal-2050. F'terminu ta' żmien qasir irridu naraw li t-titjiri tfeħ dan l-Unjoni Ewropea ikollhom sistema approvata mill-Parlament u l-Kunsill illi id-dawn it-titjiriet li huma soġġetti jkunu soġġetti għall its però din palissa tapplika biss għal titjiriet li huma fl-Ewropa dan ma jinkludix biss għalhekk titjiriet interkontinentali. Dan huwa għan modest ħafna. Per eżempju, fil-industrija tal-azzar għandhom għanijiet ikbar. Vera l-industrija s-sanda xie diffikultajiet, pero għandhom dal-għanijiet edin fi krizi eżistenzjali, pero xorta jridu jidnaqsu l-emissjonijiet bit 43%. Għawek fl-industrija il- non-carbon leakage sector huwa ta' 100% u għal avjazzjoni u ta' 15%. Irridu nippreżentaw dan ir-rapport biex is-setturi kollha ikun hemm bilanċ bejnietom. Fil-industrija tal-avjazzjoni tista' ittir mill-Istati Uniti lejn Londra imma il problema ta' carbon leakage ma tal-azzar huwa ikbar. Jina sifirt minn Londra lejn Ateni jew Pariġi għal Ruma, però ma nistgħux qablu din it-titira ma titira minn Xangaj. Irridu namlu ħafna iktar fejn jitħallu il-titjiriet interkontinentali ma rridux impoġġu l-proċess periklu pero irridu namlu xi ħaġa x'mhux pal klima Dan huwa proċess diffiċli li rridu naffaċċjaw dal-waqt fil-Parlament. Nishti u kol nirringrazzja l-kollegi illi kienu fil-delegazzjoni ta' IKEO. Kienet missjoni impossibli nistaw najdu. Pero Julie Gerling għamlet xol tajjeb ħafna, kien hemm diskussjoni sinifikanti għaddejjin huwa importanti li nibqgħu nadmu fuq dan anke jekk il-Kummissjoni ma tantx qed tur interess. Aħna nagħmlu liġijiet, irridu nagħmlu xogħolna u inħarsu ċittadini. Irridu inwaslu il-messaġġ li ċittadini dwar dak li rridu nagħmlu. Il-carbon leakage. Il-kollega tiegħi tkellem dwar dan, din hija kwistjoni importanti u tajjeb li jkollna strateġija rridu nagħmluha ċara li din ma tinkludix settur jew tnejn biss. Hemm setturi oħra illi huma inklużi bħal l-industrija tal-azzar li huma soġġetti għal kompetizzjonijiet internazzjonali u rridu nifirxu il-pis bħala parlament irridu noħorġu kompromess raġonevoli. irridu nkunu appoġġati minn maġġoranza importanti għaliex maġġoranza żgħira mhijiex ħaġa li rridu naraw hawnhekk, irridu nuru b'mod ċar li għandna serji dwar tibdil fil-klima. U s-setturi kollha irridu ikoll jieħdu sem f'dan. Dwar il-livelli intern internazzjonali jekk aħna ma nkunux sodi mal-industrija tal-avjazzjoni għalfejn għanna nkunu aktar ħoroċ mal-industrija tal-azzar. Is-setturi kollha huma soġġetti għal kompetizzjoni internazzjonali u rridu jiġu trattati mod ugwali. Iddeċidejna illi rridu norganizzaw laqa ġdida mal-ICO u l-Parlament nirringrazzja l-kollegi ta' xol tagħhom u rridu norganizzaw kompromess b'appoġġ qawwi. Umbat il-vuċi tagħna tiżdama, grazzi. Thank you very much. I don't know if Grazzi ħafna. Ma nafx jekk hemm xi kollegi li jixtiequ jitkellmu le mela nistgħu nagħlqu dan il-punt u nistgħu ngħaddu għal punt li mis tal l-aħħar wieħed tal-lum li huwa skambju tal-opinjonijiet mal-Kummissjoni Ewropea dwar il-kura tas-saħar refuġjati. Kien hemm rikjesta minn grupp politiku u nistgħu palissa naddu il-kelma li kummissjoni nirringrazzja l-Kummissjoni tal-li qiegħda hawnhekk anke llum u nistgħu nibdew naddu l-kelma li l-Kommissjoni unbat wara il-diskus il namlu diskussjoni mal-membri. Naddu l-kelma lilkom. Grazzi mill-bidu ta' din is-sitwazzjoni straordinarja bil-fluss tal-immigranti refugjati il-Kommissjoni Ewropea kienet edha taħdem fuq kull front anki dik tas saħħa għeddin nikkoordinaw l-attivitajiet tas saħħa fil-Komitat niġbru bżonnijiet tal-Istati membri għal eh, provisti affarijiet li għandhom bżonn u għedin u koll naraw xperikli jeżistu u għedin iżguraw ukoll konsistenza tal-ministri. Aħna għedin kontribwixxu għal ftejm aħjar għarridu ġallu nisifmu jifmu illi il-refugġati mumiex teddida. Aħna l-estil li nieħdu miżuri immedjati jekk ikun hemm bżonnijiet speċjali li nintebħu bihom. Aħna preparajna strument wieħed għal evalwazzjoni tas saħħa tal-immigranti u anki din hija disponibbli bl-Arbi u bl-Ingliż u jeżisti manwal ukoll b'ħafna lingwi oħrajn The personal health record is currently piloted in Greece and will be extended initially. se jkun disponibli forma kartaċeja u elettronika sabiex eh, nkunu nistaw ukoll niddisseminaw din l-informazzjoni. Aħna dedikajna 7.2 miljun euro għal dan il-programm ta' saħħa sabiex nejnu lill istati membri b'mod partikolari il-pressjoni migratorja. ħafna proġetti illi ġew finanzjati u dan abdew mill-ewwel ta' jannar fl-2016. Aħna qegħdin nikkonvenaw mal-korp mediku wkoll u eh, x-xogħol jaħdem għaw jifoka fuq l-integrazzjoni Il-programm se devota 7.5 miljon ta' euro għall aħjar prassi fuq modelli tal-kura tas saħħa Sentiment tal-ħal. The call for proposal was launched on 4 March and before summer a direct grant to World Health Organization and two tenders on training will be launched. Good luck għal taħriċ ta' dawn il-professjonali ta' s saħħa se jkunem iktar modules. U t taħriċ huwa u koll anticipat għall-assisa tal fruntira u se jiffokaw fuq affarijiet li ma jafux anki jekk ovvjament is-sitwazzjoni għadik li hi fil-Europa tal-nofsinar. Għadin u ukoll fid-diskussjoni tal-Blue Code għal benessri tas saħħa li għandha bżonn ta' iktar ħaddiema u ta' healthcare professionals jamlu parti mis sistema tas saħħa din hija taqsira tal-attivitajiet li l-Kummissjoni qed tagħmel issa għal kura tas saħħa tal-migranti u tar-rifuġati. Thank you Emma. Grazzi ħafna. Ma nafx jekk għannex mistoqsiet mill-kollegi, Signora Bert. Grazzi. Forsi ma smajx so. Inti semmejt kif jinaqdu l-familji xek xaħat jasal u għandhom son kura l-isptar. U oħrajn um, forsi jitxaqal u jiġu separati. Hemm sistema illi l-familji kunu f'kuntatt ma' xulxin forsi jekk xi wieħed ikollu bżonn xi kura medika u l-oħrajn jiġu separati minnhom ta' fint. Other colleagues? Kollegi jekk joġobkom, mistoqsijiet minna mela ħatakom le. Kommissjoni, jekk joġbok, il-Kummissjoni Ewropea miex responsabli ta' dan il-qasam kif tafu l-Organizzazzjoni tal-Kura tas-Saħħa u l-finanzjament hija responsabilità tal-Istati membri. Imma hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq għajnuna soċjali għal familji u miex fidejn l-Unjoni Ewropea ma taqax taħt il-kompetenza tagħna. Thank you very much. Grazzi ħafna. Naħseb illi m'għandniex iktar mistoqsijiet tal-Kommissjoni. Dan huwa l-aħħar punt fuq l-aġenda tagħna. Se nintaqa' fit-18 ta' April u nistgħu nagħlqu il-laqa stramba ħafna tagħna mħabba diffikultajiet li għandna barra minn dan il-bini. Grazzi u narakom fil-laqa li mis.